l-emendi jiġu adottati. Kif qegħdin naraw fil ta' din is-sessjoni. Issa wara il-waqfa tas sajf kelli laqa u kol ma' President tal-Konsil u iffirmajt erba atti legali skont ir-regoli tal-proċedura. Nar l-erba sa' niffirma qatt legali ieħor illi dawn kollha se jiġu pubblikati fil-minuti ta' din is-sessjoni. Issa.